ssir illum madwar si oħra fil-11 nofs. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna dikjarazzjonijiet mill-Kummissjoni fuq is-sigurtà tal-ferroviji, tas-sistema tal-ferroviji u s signaling system ta' l Din hija importanti ħafna wara l-inċident li sar viċin Brussel ftit ġranet ilu meta kien hemm inċident serju ħafna. u aħna ser naħsbu dwar dan il-fatt u ser naqsmu solidarjetà tagħna mal-familjari tal-vittmi. Nixtieq nilqal viċi President tal-Kummissjoni Sur Sim Kallas. Sim Kallas kien mana il-ġimgħa l-oħra la Korunja meta konna qegħdin diskutu s-sigurtà fuq il-baħar. Komissarju għadna kif konkludejna dibattitu fuq il-sajt Dibattitu interessanti ferm, iżda issa nistaw nimxu bl-agenda tagħna. U nad il-mikrofonu lill-Kummissarju. Sur President, grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek. L-aċċident ġewwa Buisingen ftit jiem ilu kienet traġedja illi ħazditna l-koll. Tqajmu ħafna domandi politiċi u tekniċi dwar is-sigurtà ferroviarja. L-ewwel naħseb fil-vitmi u l-familjari tagħhom huwa diffiċli jistib il-kliem għal situazzjoniet bħal dawn u forsi s silenzju jgħid iktar mill-kliem. Issa hemm għaddejja investigazzjoni teknika skont id-direttiva ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea hija responsabilità tal-Korp ta' Investigazzjoni Belġan illi jagħmel dan u għandu jsir b'mod indipendenti minn kwalunkwe inkjesta ġudizzjarja L-objettiv ta' investigazzjoni teknika mhijiex li twaħħal f'xi iżda li tintara f'kawża sabiex titejjeb is-sigurtà ferroviarja u l-prevenzjoni ta' aċċidenti. Korp Belġan tal-investigazzjoni talab l-Aġenzija sabiex tatjela poċ u issa hemm tim li twaqqaf ftit jiem wara l-aċċident Il-kawżi ta' dan l-inċident għadhom ma ħarġux biċċar u stant mhux ta' min jaħroġ bi konklużjonijiet. Iżda nifhem jiena bħalkom sitwazzjoni meta jiġru inċidenti bħal dawn, inċidenti ferroviari, toħroġ bħal talba ta' rabta bejn il-liġi komunitarja u l-inċident li jkunu saru. Għal ta' kompetizzjoni tal- merkanzija ferrovjarja hemm issa qafas ukoll strett ħafna ta' interoperabilità kull stat għandu s-sistemi tiegħu iżda hemm monitoraġġ ta' sitwazzjoni fl-istati membri individwali. L-indikaturi juru li l ftuħ tas settur ferroviarju l kompetizzjoni bl-ebda mod ma kellu impatt negattiv fuq is-sigurtà ferroviarja. Ipermettu li ngħid illi propożizzjoni ta' elu ta' dan il-ftuħ fis-suq tmur kontra il-bżonniet u tqedna l-bot mid-dibattitu il suppost qed ikonna bħalissa. Irridu niżguraw il-moviment sgur ta' treni hemm sinjali illi jintbatu lil computer u meta jkun hemm sitwazzjoni perikoluża jiġi awtomatikament attivat il-break. Is-sistemi ta' protezzjoni ferroviari huma differenti, huma differenti ir-regoli skont is-sistemi nazzjonali. Inkompatibilità ta' sistemi nazzjonali iva hija ta' problema għat-treni internazzjonali għaliex jew il ferroviji jkollhom jinbidlu jew inkella jkollhom jinżammu għaddejjin b'dan sistemi da' skemem fil-binarji li għaddu minnom it-talis, per eżempju, irrit ikun skont seba sistemi nazzjonali differenti. Għal daqstant ġi żviluppat livell Ewropew jgħat jiġi installat fuq linji internazzjonali importanti ħafna ERTMS ek huwa magħruf din is-sistema. Nistgħu ngħidu li s sistemi nazzjonali ġew żviluppati fil-bidu ta' tmeninijiet Iżda dan huwa proċess li jiswa ħafna flus, ċertu pajjiżi parti biss tal-ferroviji kienu aġġornati u dan il-proċess ħaf il-fatt 20 sena. Hemm numru ta' proġetti pilota li saru bejn l-2000 u l-2005 u bosta ERTMS daħlu fis servizz wara l-2005 għaxar pajjiżi għandhom linji li RTMS u hemm proġetti kważi fl-istati membri kollha. Il-Belġu pereżempju hemm linja partikolari illi għandha u il-linji li għaddu fuq ICI huma wkoll attrezzati b'din is-sistema. L-interoperabilità tfisser illi il-treni jaqsmu l-frontieri u ikollhom vantaġġ ta' sigurtà miżjuda. Is-sistema hija operazzjonali illum iżda minħabba id-dewmin fil-ħin li jieħu biex jiġi instalat ħajkomplu ikunu mixin flimkien mal-RTMS. Pajjiżi bħat Taiwan, u koll elbu għall rtms u ovvjament mux raġunijiet ta' interoperabilta. Iżda li skont Taiwan għal-jom huma l-aħjar sistema li hemm fis-suq illum il-ġurnata. Huwa diffiċli u mhux faċli illi ikun hemm paragoni sinifikanti jiddependi kollox mill-għażliet indikaturi għal periodu ta' referenza u mill-kwalità tad-data li tiġi rapportata. Inċidenti jista' jkollhom ukoll impatt fuq il-ranking li jista' jkollna il-medja tal-Belġu turi illi qiegħda taħt il-medja Ewropea illi ta' treni illi għandhom sistema ta' protezzjoni awtomatizzata. Din ringrazzjakom tal-attenzjoni. Signor Entramos en el turno de los oradores que hablan. Grazzi, kommissarju. Issa il-kellima għal gruppi l-għanet unħata EPP. Is-sur Matthew Grosh. Għandek żewġ minuti. Iva, grazzi. Komissarju, ringrazzjak ukoll tal-istqarrijiet tiegħek dwar l-isfond ta' l-inċident ġewwa Boysigan. Idu nirrispettaw l-investigazzjoni kif ukoll il-vitmi u għal daqstant mhuwiex xogħolna illi nieħdu deċiżjoni f'dan l-istadju jew inkella l-inwaħlu f'saħat. Minkejja li jiena nemmen illi l-Kummissjoni uriet it tor tagħha implementazzjoni ta' standards tekniċi li nafu li s-sigurta hija priorità nazzjonali u dan ħajkompli jkun anke fil-futur u aħna fuq livell Ewropew, Kummissjoni jew Parlament dejjem dispaċina mill-fatt li l-ewwel net fuq sigurtà u interoperabilità bejn is-sistemi differenti għalissa ma nataċ iktar priorità fuq livell Ewropew. Posta darbi fil-politika jkun hemm proposti ġodda iżda jkun hemm diġà leġiżlazzjoni per dak li ma kienx hemm forsi kienet irrieda illi tingħata priorità għolja lill istandards tekniċi li l standards tekniċi diġà kienu jeżistu għal bosta snin. U kien ikun possibbli illi tiġi introdotta din is-sistema fil-Belġu dan kien possibbli sa minn nofs id-disajnijiet. Da sant ma kienx problema ta' rekwiziti tekniċi, il-futur huwa importanti. Mannix ninsew l-importanza ta' taħriġ għanna personal imħarreċ sew u għanna bżon pjanijiet ta' tamir ġdijt Rrit ikon timetable fissa. U rridu ikonna dawn il-mirja unek fil-parlament. Proposta oħra minn ħatijaj hija li l-passiġiri jkunu informati jekk ir-rotot li jum għadin jużaw ikollhomx l-ola tamir ta' sigurtà. Naseb dan huwa informazzjoni neċessarja li għandna nattu lill passiġġiera. Grazzi. Il-President ringrazzja l-kellim issa Is-Sur El Kadrawi għal żewġ minuti. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Nixtieq nibda billi nuri u nagħti l-omor lill familji tal-vittmi tal-aċċident tat-tren ġewwa l-Belġu, irridu nistennew għar-riżultati tal-investigazzjoni biex ikun nistgħu nitkellmu dwar konklużjonijiet kompluti iżda da ma li ma nistgħux nħarsu lejn is-sigurtà tal-ferrovjarja fl-Ewropa irridu nagħtu attenzjoni kbira lil dan kien hemm nies illi qalu illi kellhom parti mir responsabilità jew inkella deru li jridu jgħaddu responsabilità fuq livell Ewropew. L-om ġurnata huma biss ftit il-linji ferroviari illi għandhom l-automatic braking system. U nixtieq ngħid illi sistema ta' sinjalazzjoni waħda għall-20 sistema preżenti hija xi ħaġa li għandna naħdmu fuq iżda rridu narfu li hemm ħafna dettalji tekniċi dan ifisser li konna bosta pajjiżi li jabdu fuq standard uniku b'impatt budgetarju. L-ebda stat membru ma twaqqaf milli jibda mill mill-li bda juża s-sistema ERTMS. U rridu nifmu aħna kif nistgħu ngħinu nikkontribwixxu għal sistema ferroviarja aktar sigura. Irridu nisviluppaw li s-sistema ERTMS. nkomplu inwessawa 240 miljun euro inataw attenti program Iżda naħseb il l-Komissjoni fl-Aġenzija Ferrovjarja tittarek il-regoli ferrovjarji ta' sigurta u miex qed implementati tajjeb bejn sal-1994 u l-2004 sar studju dwar is-sigurta ferrovjarja fl-Ewropa u kien hemm aġenzija li suppost twaqqfet fl-istati membri kollha illi hija indipendenti mill-ġess mill-bord ta' ġestjoni ferroviari u l-kumpaniji ferroviari u fl-istudju kien intqal li rridu nżommu u nżviluppaw il-sigurta ferroviarja, iżda għandi l-impressjoni li di ma taħdemx tajjeb ġewwa l-Belġu, għadda stan tajjeb inti tħares lejn dan u tiżgura illi ikun hemm is-sigurta ferroviarja. Grazzi, Sur El-Kadrawi. Issa, Sur Starex. Grazzi u kol fissam il-Partit Politiku tijaj nishtiq nati l omur l-familji tal-vittmi. U nishtiq li namlu progress fid-dibattitu il-lum tal-ħodu. Sur bosta domandi għal kif l-Europa ħadmet fuq sistema ferroviarja u biex inkun onest ma'kom, jina niskanta bin-nies illi jgħidu li qatt ma ħarisna lejn is-sigurtà, jina kontra l-attur fuq ir-rapport dwar is-sigurtà illi s-sur kedrawi għadu kif semma. U jina kontent u kburi biex xogħol li sar. Għana kuna tlabna għal standards all jien kullim kien fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u irnexxinna namlu dan ċertu pajjiżi sfortunatament fosthom pajjiżi stess l-organizzazzjoni mhijiex adegwata meta nitkellmu dwar l-implementazzjoni tar-regoli, kummissarju jiena inħeġġek biex tħares mill-qrib lejn dan. Irridu nifmu u nsegwu dak li għal sur grox għaliex m'għandniex biżejjed sigurtà għalissa adottajna paragrafu li ħsibna li għatmu ħajkonna bżon kumpens li jitħallas f'kas ta' aċident jew mewt. Nispera illi dan dawn il-flejjes ikunu jistaw jitħallsu. Il-ftuħ tas suq hija xi ħaġa illi ħasbet bosta nies għaliex ħasbu illi se twassal għal tnaqqis ta' sigurtà dan mhux minnu Jekk tarsen l-aġenziji Ferrovjarji, rapporti tagħhom, tara illi din il- din il-biża m'għandix bażi. Irridu nħarsu lejn in-nies, in-nies illi jaħdmu fuq il-ferroviji, in-nies illi jissuqu dawn il-ferroviji naraw is-sitwazzjoni tagħhom, naraw it-taħriġ li jirċievu il problema li s-sikurta għandha titqiegħed bħala l-ogħla priorità. Grazzi. Grazzi lilek u issa għal ħodor żewġ minuti is-Sinjura Isabel Duron. Grazzi, President, Kommissarju, għalija l-incident wieħed mill-iktar incidenti gravi fil-Belġu u tassew ta' tħassib għalina rridu naħsbu għal-vittmi tagħna il-kollega tagħna Diago li mietet fl-inċident dak li nixtieq ngħid huwa li nevita li noħroġ b'konklużjonijiet il ġewwa l-Belġu hija ħasra illi l-ferrovijiet damu daqstant illi adottaw automated braking protection system mhuwiex ġost illi twaħħal f'raġunijiet budġetarji għal dan in-nuqqas ta' protezzjoni. Nasab dawn il-kommenti kienu wisq kifra kontra l-Ewropa. Issa għandna l-opportunità li f f'sistema ta' sigurtà interoperattiv. Is-sistemi differenti naqsu wkoll mill kompetittività irridu ntejpu s-sigurtà dan irridu nagħmluh u fl għaxar snin li ġejjin naraw żvilupp kbir fis-sigurtà ferroviarja. Nistgħu dejjem nagħmlu iktar f'termini ta' sigurtà u nixtieq nagħmel numru ta' proposti bħalma taf, Kummissarju, bħalissa qegħdin niddiskutu il-Network Trans-Ewropew U kieku kanna li RTMS implementat fl-Europa dan iva iżid l-Europa, iżid s sigurta fl-Europa u nasab għandu jkollna numru ta' skadenzi b'rizorsi finanzjarji sabiex il-pajjiżi tagħna jkunu ikollhom dan it-tamir malajr kemm jista' jkun. Irdu niftħu s-swieq tagħna wkoll bin nitolbu li s-swieq jagħmlu ċertu tibdiliet, jadottaw sistema temi li diġa huma disponibbli u ikollhom fuq il-ferrovija tagħhom b'sistemi ta' komunikazzjoni is-sistemi ta' ferrovija nazzjonali jistgħu jagħmlu sforz flimkien sabiex itejbu s-sigurtà il-President jirringrazzja l-kellem u jgħidra l-ispiċċa il-ħin. Issa il-mikrofonu l-Sur Epping. Grazzi l-investigazzjoni fil-kawzi tal-inċident ferroviarju għadhom ma waslitx għal konklużjoni wadda stat per stanajt xej fuq dajn, fuq dan ixtieq ngħid illi jekk jiġri inċident fil-Unit titwaħħal il-privatizzazzjoni il-Belġu jitħallsu 32 ċentesmu għal kull kilometru ferroviarju, 14 ġewwa Franz 24 ġewwa Franza, 15 ġewwa l-Olanda. Iżda hemm sinjali ta' kważi abbandun, forsi hemm wis flus imħallsa f'salarji tafu illi l unions tal-ħaddiema huma tassew b'saħħithom ġewwa il-Belġu Jekk nitkellmu dwar flus, naħseb din mi skuża biżejjed. Minuta u nofs għas-sur għanin issa. Grazzi sur President, ġewwa Novembru, is-sur Sensen qal illi minkelli l-sistema ferroviarja hija sigura u sar progress kbir permezz tal-liberazzjoni tal-liberalizzazzjoni tas-suq Jena kont tassew mistaġab li l ċident reċenti għajjem domandi dwar il-sistema. Il-ħsara psikoloġika u t-telfa ta' ħajja umana issa u rritna illi wasal iżmin li nerġu niftu dwar il-battitu dwar sigurta ferroviarja. Irridu naħsbu dwar is-sigurta madwar il-network ferroviarju Ewropew. Is-separazzjoni għandna niftakru ġiet imposta kontra is-sens komun tas settur mill-kummissjoni biex tiftaħ il-kompetizzjoni fis-settur ferroviarju. U dan iwassal l-inċidenti minħabba din is-separazzjoni biex ikun hemm profitt ola, is-sigurtà ġiet kompromessa. se tkonċentra fuq l-aħjar teknika iżda għanna bżon politika ferroviarja kompletament differenti fl-Europa jekk għanna inqas ħaddiema fil-kamp, inqas taħriġ, inqas manutenzjoni, mill-ġdid ħankun qegħdin niddiskutu l-inċidenti. U nagħtu l-omor lill-familjari tal-vittmi għal daqstant irdu naqilbu l-folja u nħarsu lil lin mill-kompetizzjoni u nħarsu lejn kooperazzjoni biex noħorġu minn din id-diffikultà ma nistgħux ninjoraw dawn ir-responsabiltajiet u għalija. Il-President jgħid li skada il-ħin għas-sur Enen. Is-sur Felip Klas. Minu u nofs. Grazzi ħafna il fil-Belġu għanna waħda mill-loli livelli jekk anka jekk hija tara l-livelli ta' taxxi illi qed jitħallsu ma naħsibx li qed nara ħafna riżultati għal dak il fles li qed din jitħallsu fit-taxxi. Aħna qed nitkellmu fuq amministrazzjoni antikwata, qed nitkellmu dwar sparpaljar ta' flus ta' ehm, ferroviji li jkunu pakkjati iktar mill-suppost fil-ħinijiet Eh, tax-xogħol dinja politika illi passoltu ħadd ma jkun responsabbli meta ta' ħaġa tmur ħażina. Dan l-inċident illi seħ disa snin ilu nisan qablu ħanka ma dan ta' Buitzingen. Kena kon naħsibna li xaħat ser ikun responsabbli għal dak li seħ fi sistema ferroviarja, però dan ma seħx minn dak iż-żmien law. Naħseb li qed nagħmlu ftit wis u tard wis aħna rridu nżidu iktar sigurtà rridu naraw li s-sistemi preżenti jaħdmu aħjar flimkien jekk aħna rridi naħdmu b'mod interoperabbli iktar effettiv irridu nimxu iktar lejn is-sistema Ewropea għaliex jekk uh, ser jkun hemm din il-linja bejn Pariġi u Amsterdam nafu illi s-sistema ferroviarja tittaddi minn seba' sistemi differenti ta' sigurtà. Sur uh, Klejs, issa spiċċajna il-lista ta' kellima fisem il-gruppi politiċi għaddu għal kellima individwali. Sur Kun, għal żewġ minuti. Grazzi Sur President, Sinjuri il-ħabta bej żewġ ferroviji ġewwa Brussell illi waslet għal dan l-inċident ikraħ affettwatna l-kol kemm aħna b'mod negattiv, aħna għalna moħħna jmur għal dawk il-familji u ħbieb tal-vittmi. Meta jinqala x'inċident, kħati prova jipponta subaħ li xaħat eh, li l-Komissjoni Ewropea li dispożizzjonijiet ta' sigurta l 2004 dawn eh, huma dispożizzjonijiet li u direttivi li ma stawx nibqgħu nisħu fuqhom jekk mhumiex effettivi biżejjed. Irridu naraw illi s-sigurtà tagħna insaħħu aktar dan l-inċident u l-kawza tiegħu ma ġewx ikkonklużi u għalhekk irridu nistaqsu jekk verament dan id-diżastru se tax jiġi evitat. Ovvjament żball uman mhux dejjem jista' jiġi evitat, mhux bħal żball tekniku. Irridu neħdu konsiderazzjoni dan kollu meta anka isseħ inċidenti bħal dan. Meta naraw anka dan it-tip ta' incidenti, kulħadd irid jieħu r-responsabilità fejn jidħol is-sigurtà, l awtoritajiet irid jaraw jekk eh, il-regolamenti tas-sigurtà humiex qed jimxu magħhom. Jiena mhux sar noqgħod eh, nipritka fuq din is-sitwazzjoni mill-lat Ġermaniż, però aħna fil-Ġermanja għad nippruvaw nimplementaw d direttiva b'mod sħiħ u l żbalji umani jrid ikollna sistemi teknika li tidħol minn floku, jiġifieri jekk ikun hemm eh, manager ħażina ta' min-naħa tal-persuna, jrid tidħol is-sistema teknika li timblokka il-deċiżjonijiet il-ħżiena. Jiġifieri ikonna sistema li tidħol għal deċiżjoni ta' dik il-persuna partikolari. Dan għandu din it-tip ta' sistema għandha tkun implementata kullimkien sabiex nkunu nistgħu naqsu l-ammonti ta' probabilità ta' incidenti. Naħseb li nevalwaw ukoll is-sistema ferroviarja u s-sigurtà madwar l-Ewropa kollha. Grazzi Sur Tarabella, minuta u nofs. Grazzi. Grazzi ħafna, kien hemm 18 il-vittma u kien hemm eh, aktar minn mit eh, persuna li ndarbu. Ovvjament eh, sibjiet ma' mal-familji rridu nagħmlu evalwazzjoni tas sigurtà tal-ferroviji stat membru bi stat membru tikun hemm evalwazzjoni fuq is-sistema tas-sigurtà kif qed jitwet u l-interoperabilità u kemm huma effiċjenti ma' din l-evalwazzjoni fuq il-livell tas-sigurtà trid irridu nifmuha f'sens wiesa u trid ukoll tevalwa l-kondizzjoni ta' ħidma ta' dak li jaħdmu fil-ferrovija. Ovvjament rridu nħarsu l-ewwel net is-sigurtà tagħhom ukoll allura nitlob il-Kommissjoni biex ikun hemm approċċ globali f'din l-evalwazzjoni minn mindu eh, beda u koll il-proċess tal-liberalizzazzjoni ta' dan is-suq. X'kien il-valur miżjut ta' dan iż-żarmar tal-servizz pubbliku? Min ibbenefika? Irdu nħarsu lejn standards eh, li hemm tas-sinjali li jitbatu fis-sistema tal-ferrovija? Il-Komissjoni rtikola riflessjoni ġenerali, il-Partit Soċjalista ilu jitlob azzjoni pozitiva minnaħa tal-Unjoni Ewropea biex inħarsu niżviluppaw is-servizzi pubbliċi. Din hija l-idea ta' direttiva AFAS fuq servizzi ta' interess ġenerali li toffri għafas leġislativ stabli li servizzi pubbliċi li jkun hemm finanzjament adattat fil-ħarsin tal-prinċipji tal-universalità ta' drittu tal-aċċess għal da' servizzi. Uh, Mr. Higgins minu sa' nofs. President, il... Sekonda, sekonda. Jieti, President. Għaxħat li xtiq jitkellem. Ask a question to the speaker, correct? Yes. And and then, Inti għandek mistaqsija kellim. Jitkellem jew le? Sir ġarbella taċċettek Mr. Sia. Sir ġarbella, aha, jogħġbok. Grazie. Nix għandi mistoqsija s sur Tarabella. Illi jina nirrispetta pala individwu. Imma inti mtsax tal għajnejk għal-fat illi l-linji tal-ferroviji belġani għandhom iktar sussidji mill-kull kumpanija oħra ġewwa l-Ewropa ġi mhux il-problema tal-liberalizzazzjoni għaliex it-trasport tal-prodotti u l-passiġġieri ġi liberalizzat vera ma ma setax joqgħod joħroġ b'skużi oħrajn qed jitkellem dan f'isem il-Partit Soċjalista il-parti li franċiża u din qed hija rappreżentata mill-unions u jekk qod ippolitiċiżar il-biċċa mis se toħroġ b'riżultati. Sur Tarabella. Għawieġab sempliciment l-sur Epping li għawnek maħnix għet nġidu għal-voti kien hemm katastrofija ħaġa normali li wieħed jara x'kienu l-kawżi u hemm l sarriċ għaddej u rridu nħallu għam għaddejn hemm il-fattur il-qatt ma rridu ninsew il-fattur uman. U flu kull liberalizzazzjoni naf li inti tiddefendija imma jien aktar favuri servizzi pubbliċi hemm fattur uman li mhux qed nagħtu kasu. Pressjoni kbira fuq l-istaff, fuq il-personal li igamlu sijat fuq sijat eh, jaħdmu minajr ma kollom serħan u meta għet eh, is-suq ferrovija, ovvjament jista' jkomprometti s-sigurtà wieħed irid ukoll iħares lejn il kondizjoni tax-xogħol u kif din qed tevolvi. Jidhirli li dan u element importanti jdu nqisu. Is-Sur Higgins Thomas. Suċer dan il-ħabta li saret tal-biżajja kienet tu kien xi ħaġa affettwat ħafna persuni u l-ġar raba ta' dawn il-persuni. U issa rridu naraw li ser nevitaw li din tista' seħf il-qoddim u l-leħen ta' dawn il-ħaddima tal-linja tal-ferroviji jridu stema u namlu il situazzjoni iktar sikura li jom. Ija ija tal-mistija li nisimgħu Tori minnaħa f'dan il-Parlament illi qed jipponta subaħ lejn dawn il-persuni meta huwa ċar li l-politika tan-neoliberalizzazzjoni u deregolament għamlu ħsara kbira l-sistema ferroviarja tagħna bħala eh, eh, servizz pubbliku frustrazzjoni fost dawn il-ħaddima. Din kien ġaħareċ ċar minnaħa ta' strikes spontanji jum jim wara din it-traċedija bħala eh, tweġiba għal dak li sar. U din kiera l-iktar ser, eh, incident serju f'disa xhur għal belġu wara dak li ġara fil-Belġu fl-2001 kien hemm miżuri ta' sikurtà komprensivi li ġew mwedda ma li daw ma twettqux. U il-ħaddima fuq dawn il-linji tal ferroviju ma taħt per pressjoni kbira li jaħdmu sinijiet twal binqas pawzi u dan wasal għal inqas sikurtà. U ovvjament il-politika u l-assens tal- liberalizzazzjoni u nazjonalizzazzjoni se tedet din is-sikurtà u waċċar illi l-aktar mod kif wieħed jista' jgantixxi s-sikurtà hija li dan is-sinija tal-ferrovija jkunu taħt eh, proprjetarjat pubbliku b'kontroll siwi fuqu. Investiment xira wkoll. Grazie, Sur Park, serġ minuti. Grazie, President, nishti in nukoll nesprimi kondoljanzi tijaj lej il-familji. Ma nasibx illi il-familji se jieħdu gost jekk jisimawna ngħidu li t trasport ferroviarja għandha livell ta' incidenti eh, baxi ħafna meta mqabbla ma' trasport tal-toroq ta' mhux biżejjed jiġu naraw għalfejn dan ġara. U dan ifisser li aħna rridu naqdu l-esperti u aħna rridu nistaqsu x'mar żmerġ x'ġara biex wassal għal dan, meta nġejna biex naqdu dan il-network tal-linji ferroviarji kif nistgħu ndaħlu mezzi b'siwja fix-xeħ biex nevitaw li dan jiseħ iktar il qoddim għaliex anki kif inċident wieħed biss huwa inċident weġen kbir wisq u għandu ġevitat. Fil-bidu tal-snin design, il-produtturi tal-linji um, eh, tal-ferrovija kellhom ikollhom armonizzazzjoni teknika u dawn il-kwistjonijiet li diġa semmew hija xi ħaġa li fil-snin dizajnija kellhom jittrattaw it-technicians kien ikun hemm armonizzazzjoni dak iż-żmien. Il-negozjanti kellhom kellhom e, jinteraġixxu ma' l-persuni li kienu involuti fis-sistema biex jaħdmu fl-imkien u jiprovdu miżuri neċessarji u biex bekk ikun hemm responsabilità komprensiva u konġunta għandek minnaħat tal-kumpaniji tal-istati membri tal-linji tal-ferrovija ma kol minnaħat tal-komissjoni. Dawn adottaw regolamenti minnajr ma wet u evalwazzjonijiet meħtieġa minn qabel. U dawn evalwazzjonijiet huma effettivi għaliex Eh, dan wassal biex ċertu kumpaniji tal-linji tal-ferrovija għamlu żbalji fiċ ġategġija tagħhom għax dawn fukaw biss fuq it-tnaqqis tal-ispejjeż naqsu il-kondizzjonijiet tal-impjegati tagħhom ma nvestewx biżejjed. Għalhekk tliet punti oħra. Irrid ikun hemm iktar risorsi għal sistema li tiġi ħa tiġi modernizzata. Signora Tikaw. il-ferrovija ġeneralment hija aktar eh, sigura, taġġel aktar u tniġġes anqas eh, milli kieku wieħed jieħu l-karozza imma mill-2007 law kien hemm xi 2600 truħ li sfaw vittmi u din is-sena kien hemm aktar inċidenti. Kien hemm ferroviji eh, li jinvolvu wkoll il-ferrovja li ġarru t-tabija. L-imwiet u l-personi li kienem midruba jfakruna f'dawn il punt il krizi ekonomika kull mamlet zidet il-difikulta finanzjarja tal-dawk il-kumpanji li jmexxu il-kumpanji tal-ferrovji. Huwa ċar li nuqqas ta' rizorsi finanzjari u l personal speċjalist biex jiġi biex jiseħħu riformi fis-settur qed waslu għal dawn l-inċidenti u ħafna qed jitilfu x-xogħol tagħhom f'dan is-settur. Allura hemm bżonn eh, li l-Komissjoni tieħu miżuri biex il-materjal u tamir li hemm bħalissa tara li jkun hemm manutenzjoni tiegħu ħalli jkun sikur, tini neġed ikun hemm investiment ta' sigurtà tal-netwerk tal-ferrovi u t-tielet net niżviluppaw sistema tajba u daħlu s-sistema tal-RTMS. O kirjus Kanċjan jadju Sur Kanċjan, zeġ minuti. Grazzi. Il-dizastri li saru dan l-aħħar ferroviarji li laqtu l-Ewropa u l-lum il-Belġja, Italja, darba l-oħra, dan huwa sanna għal biex nirriflettu fuq kif falliet is-sistema fuq il-miżuri li biex intejbu il-performance dak għandu xaqsam is-sikurtà. Per eżempju, mdin bellaħna li l-Unjoni Ewropea ħarġet sistema monitoraġġ ta' traffiku ferroviarju u tal-ar TMS u xorta waħda faxar snin dis sistema biss ġit adottata f'xi stati membri biss l-territorju tal-Unjoni Ewropea għandha bżonn sistemi ta' sikurtà, però ma dawn ukoll ma differenti, sistemi ta' sikurtà differenti bejn l-istati membri. U din tamna differenzi meta nitkellmu dwar in-networks internazzjonali. Issa, hemm ċertu evalwazzjonijiet li huma meħtieġa ta' natura teknika u ekonomika illi jridu jkunu ġestiti mis-soċjetà kif ukoll mis-settur. U aħna rridu nikkumentaw illi regoli komunativa ma tam fissax data speċifika biex ikun arbu il-linji nazzjonali tan-networks tar-RTMS. U għada fidejn li stati membri biex tiddeċidi x'tip ta' tamir għandu juża l-linji ta' ferrovija tagħhom. Tajja billi minn nifissaw dati jew ninċentivaw li jkun hemm investimenti u u nikastigaw il-min ma jimxiex skont dawn is-sistemi ta' sikurtà. Raġument ieħor li jista' jitsaħħaħ li wieħed ma nistawx naqsu l-operabilità tas suq intern. Aħna jista' organizzazzjoni indipendenti għas sikurta li għandha tivverifika jekk hemm sistemi ta' sekurta fis seħħ jew le jew tista' li din tittamela li prekondizzjoni li wieħed ikollu ċertifikat ta' sekurta qabel ma jopera. Dan aħna bżonn għaddam ħabba l-fat li għanna suq komuni ferroviarju liberalizzat fejn l-Aġenzija Ferroviarja Ewropea jrid tissaħħa fil-qasam tal-kontrolli. Grazzi. Ikirija Seraċani jgħajna lepto. Grazie Presidente. Signora Serakjani, wara dan l-inċident ta' Brussel li ħafna tkellmu dwara, kuħat titkellem dwar is-sikurtà tal-ferrovija li hemm artiklu li jgħid li u dik id-direttiva fuq sikurtà li jgħid li l-infrastruttura titku l responsabilità konġunta u kulħadd għandu l-kompetenza tiegħu. L-inċident speċifiku li seħ il-Belġu sal isu għal żball uman, modan ħajwa sal starriċ ovvjament, iżda t-trejn ma kienx eh, kien matrezzat biżejjed u jik Hemm ħafna ferroviji li m'għandhomx sikurtà li nisikurtà u għatamita sikurtà mal-Komissjoni taf li huma u l-Komissjoni ser toħroġ b'sistema li ta' tissigura il-networks jaħdmu mod aħjar. Grazzi. U kirju Nitras, jadiju lebta. Dziękuję panie przewodniczący. Isson Nitras, minuti. Grazzi, l-ewwel net nixxiti nagħti l-omor lil vittmi ta' din l-inċident u nixtieq noffri element illi għadu ma semmix hawnhekk qed eh, nitħattu fuq eh, ħaġa tajba eh, sikurtà imma jien nemmen ukoll li suq liberalizzat jaħdem maħjar minn wieħed li dominat minn kumpaniji li huma tal-istat imma Għad mux nitkemmu bizwar struttura tal-proprietarja tal-kumpanija jekk ix privata jew tal-istat, qed nitkellmu nek dwar is-suq, dwar jekk dan is-suq huwa wieħed ħieles jew wieħed regolat. Illi f'xi stati membri sempliciment iwassal għal monopolija minna ħata pajjiż ta' kumpanija waħda. Ħafna drabi situazzjoni hekk. Hemm ħafna sistemi u ħafna minn dawn l-istati membri Ewropej għandhom iktar minn sistema ta' sekurta waħda għal fil-linji tal-ferrovija tagħha. U dan iwassal għal xkiel artifiċjali illi jgħin biex jħares dik il-kumpanija li qed tmexxi monopolija fil-suq domestiku. Ħafna f'ħafna każijiet it-tamir mhuwiex adottat u mhuwiex uh, intużat f'dak is-suq ħalli wieħed ma jkunx jista' jdaħħal kompetituri ġodda. U għalhekk aħna nagħtan sistemi u problemi differenti dak li nxaqsam is sikurta Jekk inħarsu lejn allokazzjoni tal-fondi strutturali fi stati membri ġodda inti tara li hemm prattikament lex risorsi għal din it-tip ta' infrastruttura ferroviarja għaliex kiku kien ikollna l-istess entità amministrattiva li kollha tikteb u tejjeb l-applikazzjoni. Ma dan mhumiex interessati li jagħmlu dan ħafna stati membri huma interessati bid illi jaċċertaw il-status quo jinżam. U ma jirridux illi tensjoni tidħol minn jew minn pajjiż oħrajn u laqas mis-suq domestiku intern tagħhom u qed naraw illi e, fl-aħħar mill-aħħar bati s-sikurtà. Sur Beller 3 minuti. Grazzi. Il-avveniment drammatiku li seħ dan l-aħħar u obbligana wkoll li niftħu star-riċ. Jien hemm il-persuna li mietet u għalhekk huwa dmir tagħna l-obbligu tagħna lejn dawn il-vitmi illi naraw eżattament x'ġara u naraw illi s-sikurtà hija garantita fuq il-linji ferroviarji fil belġu miex it-tor tal-Ewropa kifet li l-sistema ta' automatic braking għadha ma daħliġ Imma da ma jfissirx illi l-Ewropa ma tista' toqgħod beqi, anzi aħna rridu namlu l-almutana biex namlu stħarriġ tagħna personali u li namlu mistoqsijiet speċifiċi, per eżempju nafu li kumpaniji privati, u eh, kumpaniji ta' ferrovija anki dawk privati huma meħtieġa li jagħmlu l ferroviji tagħhom bis-sistemi EMS il ġdida sal-2015 imma l-nakol nafu li memx il-tamir musta jiġi provdut fil-ħin biex jamlu dan. Għalek, hemm biss mit kilometru ta' linji ta' ferrovija li huma fil-fatt eh, mamra b'dan it-tip ta' ta' eh, ta' mir, ta' sikurta, għalek aħna maħniex lesti fl-Europa. Il-ferroviji musa jkunu jistaw jikomunikaw ma tamir ta' ID, ta' identifikazzjoni fil-ħin. U għana rridu nħarsu kol għalix memx pressjoni zejda fuq l-impiegati tal-ferroviji minħabba l-kompetizzjoni u forsi irridu nilimitaw il-żmien il-ħin ta' sewqan un tawlu il-ħin il ħin ta sewqan un tawlu il ħin intawlu l-ħin ta' sarħan u naqsu l-ħin ta' ħidma. Palma minna f'ta' trakkijiet. Aħna irridu konna rrida politika illi namlu xi ħaġa dwar din il-biċċa. Grazzi, mela issa naddu għal kaċtijaj. Is-sol krema minuta. Sur President, Sur Kommissarju. L-inċident eh, tal-waħx sar meta żewġ ferroviji li kienu mmexxija mill-istat u kienu qegħdin joperaw fuq eh, linji ferrovjarja tal li kien mm, regolat mill-istat ħabtu. U dan ifisser li kien hemm nuqqas attenzjoni li saret fuq is-sikurtà. Met, suppost inti meta inti taqbess daw l-aħmar il-trejn jieqaf automatikament waħdu. Għalfejn dan it-tip ta' tamir avanzat għaddu ma d-daħħax, ma ġiex e, e, e, implementat. Ħadd għax ħadd taħt l obligu bħala pajjiż membru li jimplementa dawn il-miżuri ta' sikurtà. Għalhekk aħna rridu nistaqsu il għaliex il-Belġium ma investawx fis-sikurtà. Kellhom għaxrin sena ċans biex jamlu għadi, setgħu kellhom tnej u 3 darbit iktar il-flus għalli għadi kieku ma nafqux daqshekk fuq il-toroq għal-karozzi. Mux l ewwel darba li il-ferrovija eh, qabżet eh, eh, dawla l-aħmar, ma l ewwel darba li kellna nċident gravi daqsek. ħadd ieħor bħalissa? Taħt il Le. Mela f'dak il-każ Nistiden il-Kommissarju, Sur Kalas. Mr. President, um, uh, of course this discussion now initiated. Mela, e, diskussjoni um, Eh, tinwet u minħabba, pratikament minħabba l-inċident traġiku fil-Belġu u bekk se nerġaw nirrevedu dan il-qasam il-Kummissjoni qed ħej white paper fuq il-futur ta' trasport li jikkonsidra bis-serjetà l-aspetti ta' sigurtà, sigurezza fil-trasport tal-ferrovija inklus eh, eh, il network xaġa l-ismajna ta' sbit u il- trasport bil-ferrovija jibqa' wieħed mill-iktar sikuri. Aħna palissa niddiskutu il-pakket eh, tal-linji tal-ferrovija eh, li mm, għalek qed namlu l-ħidma tagħna hawnhekk. Xi kummenti s-sistema ta' ġestjoni ġeografika tal-linji tal-ferrovija ġiet infasla biex ikun hemm interoperabilità tal-linji tal-ferrovija u ovvjament hija sistema tajba bi elementi seri eh, ta' sigurta imma s-sigurtà eh, ah, tibqa responsabilità tal-istati membri li mill sistema li tintuża imma eh, li jemmet mm, għanna tenti networks u kol proġett li ikun hemm deployment ta' sistema ta' ġestjoni ta' traffika u, u fl Fejn u 2020 se jkun hemm 20,000 kilometru ta' linji tal-ferrovija li um, se jkopru l-Belġu wkoll dawn l-affarijiet jieħdu żmien eh, l-investiment importanti tagħna u l-networks TNT 85% tal-flus u għantużat biex tejjeb l-linji tal-ferrovija inkluż il-imma Jena vera kuntent bla poċ tal-Parlament Ewropew sabiex nżidu l-finanzjament tal- tal-investimenti fin-networks tat trasport għalhekk importanti ħafna. Imma għal darboħra ovvjament hemm il fattu uman li jibqa' relevanti u intkom tafu li eh, eh, li xi ħaġa uh, ovvja li meta tara daw l-aħmar tittieqaf uh, u din ħaġa ilha mill-19 seklu. Uh, ma jeżistux sistemi li mandomx xi possibilità għal żbalji umani u responsabiltajiet umani. Impossibbli li ma jkollniex xi żbalji. Dwar is-servizzi eh, pubbliċi u liberalizzazzjoni dawn huma żewġ affarijiet differenti. Ħadd mhux se jwaqaf l-istati li joffru servizzi pubbliċi xirqa taħt il-qafas ta' liberalizzazzjoni. Ġifiri il- eh, mm, permezz tal-regoli Ewropej eh, jistgħu jagħmlu dan u r-regolament ma jeskludix is-servizzi pubbliċi tajbin. Grazzi ħafna. Sur Kallas. Għalhekk eh, nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu u il- ehm, votazzjoni se tibda ħames minuti oħra, grazzi.